approvata. Jekk jinteressawkom dawn rakkomandazzjoni tistaw issibu it-testi fuq seans on direct. Wara eh, l-interruzzjoni ta' xogħlijiet tal-Parlament, f'Lulju skont l-artikolu 74 ta' regolament, eh, il-President tal-Kunsil daħal tlet għati ġuridiċi illi ġew accettati skont il-proċedura ordinarja. Din il-ġimma eh, se nifirma li toħra u dawn eh, l-ismijiet kollha se jkunu pubblikati fil-minista din il-laqa. Eh, Tajjeb, mela issa nistgħu ngħaddu għall-approvazzjoni tal-aġenda ta', ta din is